Mela l-minuti ġew adottati. L-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna hija il-mistoqsijiet lill president tal-Kommissjoni lil qawmana Sur Jose Manuel Barroso. Intom kif tafu dawn il-laqat isiru darba fix-xar u regoli supposta fuqhom. Minuta għal mistoqsija, minuta għal risposta u jekk ikun hemm bżonn 30 sekonda għal xi mistoqsija supplementari. Anzi għal, għal risposti żejda. Is-sur Kasulisis għal IPP. Grazzi ħafna, President. Sur President, nom ta' Sur Dol, il-President tal IPP, għandi din mistoqsija. Il-grupp tal IPP jishtiq kun jaf minn għandek f'taħsiba dwar li jerġgħu jimbdow, kif ma inti jerġgħu bdew negozjati għal paċi fil-Palestina. Il-moratorium anki għal West Bank ma ġiex imġedded dan minnaħa tal-Istati Uniti ma jridux ikomplu bil-negozjati għalhekk l-Unjoni xis sforzi qed tagħmel mod separat u anki fil-kwartett sabiex dawn negozjati jerġgħu jinbdew meta wieħed iqis l-iżviluppi tal-aħħar, kif kwista wieħed iqis il-volontà tal-Unjoni biex jirrikonnoxxi l-Istat tal-Palestina bħala stat indipendenti meta jasal iż-żmien. X'inhi situazzjoni umanitarja fil-medda ta' Gaza anki ġifri dak li rajna eh, f'din is-sena li dejjem qegħdin ikunu diffiċli n-nies li jaqsmu minn banda l-oħra. Grazzi. Grazzi sur Kasuridis kif taf l joni Ewropea taqbel li jkun hemm negozjati diretti anki il-Kunsill Ewropew l-affarijiet barra jitkellem fuq dan u anki ġifiri dak li ħareġ mill-kwartett il-sitwazzjoni hija waħda ta' disappunt għax qed toħloq għax mhux l-interess tal-Palestina li noħorġu bil-istat u anki għaf fl-interess ukoll tal israel li naslu. United States, Special Envoy Senator hemm ukoll l-envoj speċjali se jiltaqa' ma' Catherine Ashton biex jaraw ftit fejn qegħdin l-affarijiet l-Unjoni Ewropea taqbel mal proċesta paċi fir-reġjun u naħseb li il-kwartett jista' jerġa' jina ta' ħajja ġdida jekk l-Unjoni taqbel eh, taħdem mal-Stati Uniti aħna se jkollna laqa din il-ġimgħa. Hemm bżonn negozjat intuhom ħajja ġdida, lajt motiv ġdid jiena eh, perswas li il-mod biex immexxu l-qudiem għandna nsibu mal-Istati Uniti. Grazzi ħafna. Hemm xi mistoqsija supplimentari? Nixtieq nerġa' insaqsi għal darb'oħra dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-medda ta' Gaza wara li nfetħu il-closures. U x'qed jiġri bil think the situation in Gaza is not tenable. Uh, economic recovery is crucial. Ovvjament hemm bżonn irkupru ekonomiku imma mhux qed naraw li f'Gaza qed inbidel il-linji ta' politika li aħna nnasaqsu għalihom dawn l-aħħar xhur Għalhekk aħna fil nar it-tnejn li għadda rajna li il-Prim Ministru Fajat għamel talba jiena il-qajtu u tkellimna dwar il-Gaza. Hemm bżonn li l-Gaza titqis bħala parti importanti fil-bini tal-istat tal-Palestina. Grazzi ħafna sur Schulz, President Barroso. Il-ħamis u l-ġimgħa il-Kunsill Ewropew ovvjament se jiltaqa. U dwar dan għandi mistoqsijiet tiegħi l-ewwel net inti temmen li il-fatt li se jidħlu il-Eurobonds se jikontribixu biex jistabilizzaw il-Euro inti taqbel ma' Sinjura Merkel, il-kanċillir, li meta tqalet il-Eurobonds ma' nġibżonnom, it-tielet punt Kieku inti tgħidilna li ma taqbilx ma' Sinjura Merkel, ġifri jekk inti taqbel mal-Eurobond, mal x'se tagħmel għalek fil-qa tal-Kunsill, kif se taġixxi? Raba punt, inti jgħid f'kuntatt mal-President tal-Eurogroup Sur Juncker u se tieħ la poċtijak tiegħek u ħames punt ħames mistoqsija inti għandek l-intenzjoni li din ma tintlaqax nittalba se tarraf dan il-parlament mal-ewwel sabiex ikunu nistgħu nagħmlu il-risposta tagħna mal-ewwel. Iva, fil aħna nasbu li din hija tajba diġà tkellimna favur fl-2008. Madonna kollu fil-frattemp peress li rridu nindirizzaw din il-kriżi aħloqna l-IMSF u l-IMSF u dawn l-istrumenti għadna ma' għat jonqos li ntejbuhom. Anki b'alternat f'kull alternativa nistgħu għawa Għalhekk f'dan iż-żmien irridu nsaqsu l-inna. l-kriżi kif l-aħjar nindirizzawha permezz dawn l-istrumenti li qed naqblu fuqhom jew inkella niftħu diskussjoni oħra li dwara m'hemmx qbil. U kif qed tissuġġerixxi inti, inti taf tajjeb li mhux qed naqblu eh, dwar il-proposti tal-Prim Ministru Juncker Għalhekk illum irridu naraw xem li jaqadna fil-żona tal-euro għax se jkun importanti biex ukoll l-iswi jifqu fuq saqajhom. Għalhekk ejja mana l-kwestjoni tal-Eurobonds ma ngħidux kompletament li ma naqblux magħha, imma għalissa ngħidu li forsi mhux il-waqt. Grazzi. Sur Barroso, inti tajtna risposta diplomatika, imma forsi tista' ftit iktar informazzjoni preċiża issa. Pala il-President tal-Eurogroup, il-Prim Ministru Juncker, qal li se jieħu inizjattiva fil-Kunsill ġifiri se jitroduċi jixtieq li jiġu introdotti l-Eurobonds. Jien irid inkun naf inti u se taqbel miegħu jew le u kif se tikkonvinċi il-Sinjura Merkel u l-Sur Sarkozy biex jinaqdu mal-maġġoranza? Inti taħseb li daw se jibqgħu jgħidu le, jiġifieri l-proġett kollu jiġi abbandonat? Jiena sentik risposta diretta Jiena lissa ma naħseb li lem lebda possibilità li naqblu dwar Eurobonds ħafna esitazzjoni minn eh, min bosta stati membri u għalek għanna naħdmu biex l-ewwel net naqblu bejnietna fuq l-istrumenti li għandna. Għedtilkom Martin Schulz eh, bliktar sinċerista li l-idea hija interessanti tat tirani u l-Kummissjoni diġà għamlet proposti tagħha anki minn dak minn li ġew qabli imma f'dan l-istadju ma rridux nersqu lejn dan il-ftehim. Is-Sur Verhofstadt jien għandi mistoqsija speċifika. Imma Sur Barroza, inti għandek il-dritt tal-inzjattiva fil-Kummissjoni. Inti wkoll tista' tagħmel proposti fuq il-Eurobond u din kienet il-mistoqsija ta' Sur Schulz. Imma hija nħallu dan. Inti mhux qed tuża din l-okkażjoni u naħseb din hija l-problema li għandek inti issa l-mistoqsija tiegħek fuq id-discharge tal-2009. Hemm staqarrija ta' Direttur Ġenerali tal-Regional eh, Policy qed jgħid li minn 83 minn 79 program il-direttur ġenerali mhux qed jara li hemm regolarità għal dak li huma ir-refunds tal-infi eh, li ġi dikjarat fl-2009. Għalhekk min jista' jagħti din l-assikurazzjoni? Bat naraw ukoll iktar ta' fl-istqarrija li għal 41 program li jibqa' differenza kien hemm ukoll ħafna problemi mill-bidunet ġifir qabel imbeda il-refund. Għalhekk. Mistoqsijat jgħeda. Jekk inti se tieħu responsabilità politika ta' din l-istqarrija u l-konsekwenzi kollha, inti kif se tiffaċċja l-istati membri, kif se tiddefendi? L-ewwel net għax sur Verhofstadt il-Kummissjoni ġiġa ħadet id-dritt taħħa tal-inizjattiv meta bdejna dan il-mekkanizmu jiena u li ren konna tkellimna fuq garanziji kollettivi li kienu edin jersu lejn l-idea tal eurobond u ma kienieċ mil qwa Għalek issa jista' jkollna proposti oħrajn, imma ma naħsibx li huwa żmien propizju biex nitkellmu fuq dan fuq din il-proposta. Qegħdin f'sitwazzjoni għadha prekarja li tkompli forsi id-dajjef l-Unjoni f'dan il-qasam. Din hija realtà ma ninsowx li l-perspettivi finanzjarji jiena diġa qed li se jkun hemm Eurobond speċifiċi proposta dwarhom Euro Project Eurobonds anki jekk sissa smajċ forsi xi kritika negattiva ma sort, xorta um, skużani li jina rispondejt fuq dan, issa fuq mistoqsija propja tijak. bżonn li l-istati membri bżon nitolbuhom iktar għax hemm xi stati membri li laqas biss għadhom lesti li jagħtu id-dekjarazzjoni ta' ta' assikurazzjoni ġifiri ħafna drabi li l-Kummissjoni m'għandix f'idea l-istrumenti meħtieġa biex l-Istati membri ddaħħalhom biex l-affarijiet isiru kif suppost dwar l-infiq ta' flejjes tal-Ewropa li jitnefu fuq livell nazzjonali. Grazzi. José Bové. Sur Barroso, inti qed li sena ilu meta kien hemm il-mandat tiegħek li il-GMOs kienu qegħdin inizzu il-mandat tiegħek. Rajna li ftit tal-jiem ilu iktar minn miljun ta' firem inġabru fuq dan is-suġġett fl-Ewropa u il-Kunsil tal-Ambjent u tal-Agrikultura xi jimilu ma laqax il-proposta tal-Kummissarju Dalli maġġoranza kbira. Anki il-Parlament, il-Kunsil u kol taw il-parir tagħhom negattiv. U bat inti rajċ qed jiġri fl-EFSA l-iskandlu l-EFSA iddeċidiet li tagħti linji gwida eh, ġodda għalhekk jiena qed insaqsiki inti lest li sakemm ma jkunx hemm regoli ġodda ta' eh, l-efsa inti x'se tagħmel l-awtorizzazzjoni hemm bżonn joħorġu skont ir-regoli ġedda inti fil-frattem x'se tagħmel inti lest li tniedi diskussjoni dibattitu ġdid sabiex l-evalwazzjoni kif suppost indipendenti si. Grazzi. Sur Bovi. Concernant l'initiative Mela, fuq l-inizjattiva inti taf li sissa m'għandniex nix fisseħ dawn dan ir-reġim ta' regoli. Imma ovvjament qegħdin insegwu l-inizjattivi kollha anke taċ-ċittadini dwar dan is-suġġett. U l-kummissarju responsablu ehm, irċieva il-firem ta' din l-inizjattiva anki jekk sissa għadna ma approvajniex tip ta' inizjattiva bħal din fuq dak li għaddej bħalissa, aħna il-regoli se nkomplu napplikawhom kif kif suppost m'għandniex alternattiva uh, għall-EFSA, l-Aġenzija ġiet imwaqfa għandha l-pariri tagħha u rridu nirrispettawhom. Hija aġenzija indipendenti li għandha ħafna expertise. Hemm bżonn li nirrispettaw ir-regoli tal-komunità u il-Kommissjoni ma tistax tgħid li ħadd sospendi r-regoli jiena dejjem li minix kuntent bl-affarijiet kif sejrin, imma ir-reġim ta' regoli rridu nirrispettaw maġ dawk għandna ma nistax naqdu bidhom kif ġipu laħa, Grazzi. Surbove, Sur ir-risposta tiegħek anki jekk hemm linji direttivi ġodda li eh, daħlu fis-seħ mill-lefsa li huma iktar stretti, inti għalek tista' tgħid li l-awtorizzazzjonijiet kollha li nħarġu dan l-aħħar u għandhom jerġgħu jimbdow skont dawn il-linji direttivi ġodda, ġifri ma nistax ikonna evalwazzjonijiet li jkunu fundati fuq jkunu qed jorbtu ma' regoli ta' qabel. Ġifri inti kif taħsib fuq dan? U dan id-debattitu għandu jibeda fil-2012. Hemm bżonn għalhekk li dan il-proċess javvanza grazzi ħafna. Passontu aħna nikkonsidraw dejjem il-kull proposta, kull suġġeriment tal-Aġenzija il-Food and Security Agency Independenti ġifiri. Ġifiri, jek din tipproponi linji direttivi ġodda, aħna se niżaminawhom u eh, naraw nistgħu xinbun imma l-issa ir reġim ta' regoli għadu dak li ju, ma nistgħu nbidlu xejn imma ovvjament aħna l-estin biex nikkonsidraw il-linji direttivi ġoddan għal-analizzawom b'kull reqqa. Ah, grazzi ħafna. Michał Kaminski, przewodniczący. Grazzi ħafna. Michał Kaminski, il-president tal-ECR. Grazzi ħafna, ċer, mid disa ta' april Gazprom u Nord Stream Construction, Construction dawn qed jibnu il-pipeline ta' Nord Stream. U jiena mhux se noqgħod nifoka fuq eh, l-aspetti ekoloġiċi eh, jew ambjentali għax dan diġà ġi diskuss fil-passat imma nixtieq jiena nitkellem fuq il-pipe. U dan eh, qed jagħmel diffiċli għal bastimenti il-kbar jaslu għal port partikolari Eh, fil-Polonja. Bekk eh, qed jiġu affettwati ħafna Polla kif tramuntana tal-Polonja tiwassal għal ħafna qatt ukoll. Aħna ġifiri il-Polonja indirizzat eh, dil-kwistjoni fuq livell bilaterali imma qed naħsbu aħna li l-kompetitività qed tiġi affettwata fuq in-naħa il-Ġermaniża hemm il-port ukoll eh, ieħor imma nixtieq li l-portijiet jingħataw trattament indaqs ħalli dawn jistgħu jikkompetu ħalli bekk importanti soluzzjonijiet tekniċi fi stat membru wieħed ma jimblukkawx jew ma jxeklux żviluppi fi stat membru ieħor il-President tal-Kommissjoni. Jiena eh, Iva konxju li eh, kien se jkun hemm eh, ostakli għall aċċess f'portijiet Pollak imma skont awtorità Ġermaniża kien hemm rekwiżit għal kumpanija Nord Stream fil-permess sabiex tħejjej analiżi tar-riskju riveduta f'territorju Ġermaniż Eh, kif ġew prezentati il-pjanijiet il-Polonja kella bżonn ta' dat tal-portijiet tagħhom. L-analiżi eh, għalhekk e, urrit li ehm, se jkun hemm iħtal baħar ta' xi nofs metru użat u l-analiżi wkoll tar-rotta Eh, Ġermaniża waslet għal deċiżjoni li jkun hemm 12 km użat l-Uffiċċju Federali għal dbaħħir ta' l-aħħar permess fi frar ta' din is-sena. Skont l-informazzjoni disponibbli mill-awtoritajiet Ġermaniżi Ġermaniżi u l-iżvilupp dawn il-miżuri eh, ittieħdu sabiex mm, Eh, ikun aċċess eh, mhux limitat. Eh, dina l-informazzjoni li aħna għandna fuq dan is-suġġett. Do panie przewodniczący, pan wielokrotnie Grazzi ħafna President u Iva fuq ħafna okkażjonijiet inti u rejtna li inti tama trattament indaqs tal-istati membri kollha u nitama li l-pajjiżi se jiġi trattat b'mod indaqs ukoll. Inti stess semmejt li l-informazzjoni tiegħek ibbażata fuq id-data provduta mill mm, parti l ġermaniza u jiena nixtieq eh, nagħmel appell il kummissjoni Ewropea titlob esperti indipendenti dwar dan is-suġġett jiena nemmen li eh, fit-trattament jiena nemmen fit-trattament indaqs li eh, inti twetta fuq l-istati membri kollha l-Kummissarju aħna qed insegu mill-qrib dil-kwistjoni tan-Nord Stream aħna konxi tas-sensitività tal-kwistjoni kemm eh, minn aspett ambjentali kif ukoll minn aspetti oħrajn. Ġifieri se nkomplu insegu eh, din il-kwistjoni mill-qrib. Grazzi ħafna l-Onorevoli Biski. President, grazzi. Sur Barroso, inti weġib tal-mistoqsija tas Sur Schultz, inti qed li maħsibx li l-Euro Bonds se kienu se jkunu ta' suċċess. Aħna ġejna informati li taxxa fuq it eh, fiskali mhux s eh, realtà issa jiena ma nafx jekk inti tista' forsi prova li s-saxħax il-pakket ta' rkupru Ewropew jew jekk kollha se naraw ħafna suġġerimenti li jiġu rifjutati tas sat minn il-ġimgħa. Nixtieq jiena nkun naf kemm eh, dan id-dowmin se jsuna l-flus. Sur Barroso, grazzi ħafna jiena naħseb li għandna bżonn ngħidu l-kapita stat tal-gvern dan li ġej. Meta niltaqgħu u aħna niltaqgħu għax il-President tal-Kummissjoni eh, membru tal-Kunsill Ewropew meta se niltaqgħu din il-ġimgħa mhux biss se nitkellmu bejnietna mhux biss se nitkellmu lil politiċi u lil ekonomiji ma se nitkellmu l-ċittadini wkoll u l-swieq Jena naħseb li eh, wieħed irid joqgħod lura meta jagħmel xi kummenti partikolari. Jiena impenjat li nibqa' trasparenti u tajt informazzjoni onesta lis sur Schulz fit-tweġiba tiegħi. Qed naraw proposta interessanti tal-Eurobonds ma naħsibx li għandna nalquha din il-proposta jew inwarbuha Jiena mhux se nisħaq imma fuq eh, xi ħaġa li għalija ovvja ħafna sanna xi strumenti li eh, kien hemm kunsens fuqhom li nistgħu naħdmu fuqhom sabiex nispruvaw nsibu xi ħaġa koerenti biex inħarsu iż-żona Ewro biex inħarsu l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, mistoqsija addizzjonali jekk jogħġbok. Sur Barroso, Iva, nix namel mistoqsija ta' segwitu, hemm xi strumenti oħrajn li bħalissa tiġu diskussi għax minix ċert jekk għandix l-informazzjoni korretta. Naħseb li xi ħaġa għandha ssir u naħseb li naqblu li xi ħaġa għandha ssir u l-istrumenti disponibbli għandhom jiġu implementati. Sur Barroso, Iva, aħna qed niddiskutu diskussjonijiet varji, qed niddiskutu wkoll strumenti alternattivi. L-aħħar Eurogroup ikkonsidra għażliet u jew alternattivi differenti u direjat differenti u l-Kummissjoni tagħmel kuntat mal-partiji kollha involuti jiena kelli taħdidiet mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Direttur Eżekuttiv tal-IMF u imsieħba oħrajn importanti kemm jiena kif ukoll Oli Ren. Ma nasibx li huwa xira kif ġara fil-passat li eh, inħabra affarijiet li importanti imma ma jkunx hemm konsekwenzi prattiċi li jiġu warajhom. Jiġifieri aħna naħsbu jiena naħseb li rridu noħorġu bi konklużjonijiet prattiċi u reali meta jkun eh, u għalhekk il-Kummissjoni qed taħdem mal istituzzjonijiet oħrajn ħalli bekk mill-aktar fis possibbli toħroġ bi tweġiba komprensiva. Grazzi ħafna, Sur President Nigel Farage. Barroso, the recent WikiLeaks Mela, il-kwistjoni reċenti ta' Wikileaks waslet għal ħafna ħsibijiet differenti għax minna tjajt li trasparenza vera tajba ħafna u minna tjajt li trasparenza tista' eh, tikkawża dan huwa għal diplomazija internazzjonali. Imma kien hemm referenza għalik jiġifieri fuq il-vjaġġ li inti għamilt iżjara li inti għamilt ir-Russja li ġejt injurat eh, sklus u l-opinjoni Russa li inti ma konxejn iżjed minn eh, wieħed li jaħdem ma' ċivil imma wieħed bniedem glorifikat. Aħna diġà diskutejna dan il-punt hawnhekk u jiena kemm il-darba għetlek li inti ma ġejġ għallet b'mod dirett minn nies mill-poplu u għalek mandekx leġitimità propja. Il-fat li inti ma ġejġ għallet ir-raġuni il-għala inti ma tiksibx iktar rispett fuq il-palk globali u e, ir-raġuni il-għala iċ-ċittadini tal-Ewropa qed jgħidu li inti u l-Kummissjoni ma tagħmlu xejn. Il-Sur Barroso, jiena eh, ma stennejx li ħassib linja komuni mar russiju imma inti qed tissuġġerixxi li taqbel magħhom. Jiena ġejt għallet minn dan il-Parlament Vot zigrit, għalhekk jistħaq li il rispett ta' dan il-Parlament mill-membri kollha ta' dan il-Parlament. U jiena naħseb li Unjoni Ewropea ta' 27 demokrazija eh, dan huwa mod tajjeb ħafna kif wieħed jista' jivvota l-President tal-Kummissjoni għax aħna ovvjament mhux stat membru u għalek eh, mhux mux għet nitkenmu dwar elezzjoni diretta ta' President tal-Unjoni Ewropea, għana l-President tal-Kommissjoni taqbel jew ma taqbilx. <laughs> Jiena Jina ġejt elett minn dan il-Parlament u hemm il-President tal-Kunsill Ewropew li ġimaħtur mill-kapita statu gvern, ġifiri sistema tagħna hekk, sistema demokratika u bekk ikun hemm eh, diversità tal-Unjoni Ewropew jekk l-oħrajn ma jħarsux l-istituzzjonijiet tagħna jiena nitgħamel li l-membri tal-Parlament Ewropew se jħarsu l-istituzzjonijiet li għandna tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Question. Oh, Mistoqsija addizzjonali. Sur Barroso, vera ħadd gost nisimak il-fatt li inti tista' vera tiftaħar fuq dan il-fatt li ġejt elett b'mod sigriet u b'xi mod bekk inti għandek leġittimità demokratika dan huwa il-kunċett l-iktar bażwi li qatt smajt jiena f'ħajti. Il-fatt huwa li il kummissjoni għandha id-dritt, unuk id dritt li tipproponi tip ta' leġislazzjoni li qed tipperikla l-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea. Eh, hemm xi ċirkustanzi li inti taħseb li ċ-ċittadini tal-Ewropa jrid ikollhom referendum ħalli bekk ikun jistgħu jiddeċidu fuq dawn il-kwistjonijiet. Mr. President. Grazzi ħafna jgħid iċ-ċer, eżis kollegi, hemm xi ħadd li qed jgħajjat eh, fl-awla. Well, we would like to, well, I'm sorry. Is-Sur Schulz qed jajat imma mhux fuq il-mikrofonu għalhekk ma jistax jiġi interpretat. Il-Chair jgħid, Sur Schulz, Schulz, jekk joġbok, nixtiequ aħna inkomplu aħna bis-sessjoni tagħna. Jekk joġbok hawnhekk il-Parlament, President Barroso, Mela, l-elezzjoni kienet waħda miftuħa imma kif tafu konsidrata minn ħafna mill-nis li l-iktar elezzjoni ħilsa elezzjoni meta n-nis jistaw jieħdu deċiżjonijiet b'mod sigrit. Eh, normalment is-sistemi ta' totalitarianizmu ma jippermettux dawn il-voti segreti minħabba il-pressjoni fuq il-libertajiet individwali. Dak kien l-ewwel punt tiegħi. Tieni punt, dwar ir-referendum. Intkom tafu li terrija eh, kostituzzjonali u demokrazija termet li ir-referendum u eh, naħseb li wis probabbli ir-Renju Unit il-kandidat li għamel l-iktar għal demokrazija ta' rappresentanza dan l-iktar mod leġittimu eh, li wieħed eh, jimxil qudiem il-Parlament Nazzjonali, il-Parlament tal-Unjoni Ewropea. Eh, dawn jimxu b'mod demokratiku u jiena naħseb li xikultant jekk nisimaw daqshekk kummenti negattivi fuq il-demokrazija tal-rappresentanza jiena naħseb li mhux qed nitfgħu dawl pożittiv fuqhom. Il-kellim li jmiss. Il-provista ta' servizzi tal-Unjoni Ewropea, eh, servizz eh, u eh, Jkun hemm surplus tal-kummerċ bi valur artifiċjali baxx tal-kumuniti kif ukoll salari baxx ħalli bekk l-importazzjonijiet ċina ma nistgħux nippermettuhom u l-prezzijiet ikunu inqas mill-prezzijiet Ewropej u li wieħed jinnorja l-drittijiet ta' privattivi ħalli bekk il-kumpaniji tal-Ċina jistgħu jieħdu benefiċċju mir-riċerka li ma saritx min-naħa tagħhom. U li jkun hemm kontroll ukoll fuq eh, riżorsi skarsi. Il-pajjiżi Ewropej dawn qed isiru il il-vitmi li li jessu li jaċċettaw eh, ta' kompetitur globali u dan qed jiksar l-lajxin tagħna. l pajjiżi mm, Ewropej għandhom fl-opinjoni tiegħi jew weħedhom jew nkella b'mod kollettiv iħarsu l-industriji tagħhom mill-għala eh, l-Unjoni Ewropea tippermetti li dawn in-negozji eh, jibatu minn din il-kompetizzjoni negattiva ta' Ċina. Nixtieq ngħidilkom li aħna se jkollna iktar suċċess jekk naħdmu flimkien u mhux separat. Għament, jiena mhux qed nara biżejt leverage mill-Istati Membri nasa sabiex dawn jimponu xi tip ta' miżuri fuq iċ-Ċina. Jiena naħseb li eh, flimkien l-Unjoni Ewropea tista' jkollha taħdidis eh, ma' ċina ħafna ovvjament favur il-kummerċ imma favur il-kummerċ ġus. U jekk naraw li hemm xi provi ta' dumping, pereżempju aħna nedejna xi miżuri kontra dumping fir-rigward ċina ma kienx faċli għax kien hemm xi stati membri li opponaw għal dawn il-miżuri imma eh, ġew introdotti dawn u qed niddiskutu innaseb li kull darba li niltaqgħu ma' delegati ta' Ċina eh, aħna eh, niddiskutu il- l-IPRs u dem nipruvaw inżommu dan il-kummerċ maħħom u aħna rridu nkunu pozittivi vizavi ċinizi imma nkunu kol imbsin fuq l-interessi kummerċjali tagħna. U dan ġi espress b'moċċar fl-aħħar summit li kellna. One additional question, please. Yes. Uh, Mistoqsija supplementari, Sir Barroz, inti li temmen fil-kummerġust, imma ovvjament il-kummerġust ma jeżistix li għanna hija kummerċ eh, enormi favuri ċina Ħajna xinna nġellu ċ-Ċina tneħħi sussidji tagħha u wkoll il-munita taħħa biex eh, tola fil-valur u fl-istess ħin rispettaw il-drittijiet tal-proprjetà intellettwali illi bħalissa ma bis 5% tal-GDP ċiniża. Grazzi. U għacċar il-Kommissjoni kolla suċċess jekk ikolla l-appoġġ tal-Istati Membri hekk qed nagħmlu aħna impenjati ħafna eh, għal konċett ta' reċiproċità dan ifisser li aħna rridu l swieq jibqgħu miftuħa naħsbu li huwa fl-interess tagħna. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar suq li esporta fl-Ewropa ħafna ikbar miċ-Ċina. Però biex Eh, namlu kummerċ ma' msieħba tagħna ħan pretendu li huma jsegwu ir-regoli bażiċi. L-Unjoni Ewropea kienet fuq id-net fil-G20 li għaddit li eh, diskuta dan il-kustjoni b'mod kostruttiv. Għax għanna naħsbu li meta li rridu nindirizzaw l sbilanċi fil-ekonomiji dinjin. Grazzi ħafna tini parti jissa ta' din is ta' mistoqsijiet KGDI il-kustjoni għawnek li ħan diskutu hija il-Wikileaks, is-sur Cornelio, grazzi. Għal minuta. Grazzi ħafna, President. Su President għal Kommissjoni, Mish ħan saqsi affarijiet fuq diplomazija tal-Amerika ta' fuq u laqas fuq is punti dajfa u punti b'saħħithom tal-networks fuq l-internet jew insaqsi fuq il- um, l-akkużi kontra s-sur Assange. Jina kull maħna saqsi li inti terġa lura għall-informazzjoni illi aħna skoprejna fil-2007 dwar il-rendition flight ta' CIA. Nishtiq jena illi infaħħar l-approċ tijak illi dejjem kien illi prova jixħaddal fuq l-affarijiet u mux jipprova jieħu l-approċ tal-konsil li jostor kollox, inti lest li terġa' tagħmel l-istess ħaġa u tkun trasparenti l-Kummissjoni li jiena għandi l-unur li nippresedi fuq dejjem ħadmet b'mod trasparenti mal-Parlament Ewropew dejjem ħatibqa' tagħmel hekk fil-futur m'hemmx dubju dwar dan grazzi ħafna tal-klim tiegħek eh, dwar il-Kummissjoni tiegħi. Importanti li relazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament ikunu trasparenti kemm jista' jkun u dejjem iżommu mal-Kostituzzjoni. Grazzi ħafna, Sinjura Herzog. President, jina nixtieq instaqsi l-istess mistoqsija l-Ewropej huma dipendenti me dinja digitali illum il-ġurnata, però għanna l nħossu sikuri fl-internet. Dan għajrit ikun priorita għal-Komissjoni għalhekk trid toħroġ bi proposti li jħarsu s-sikurezza tal-ċittadini Ewropej. X'inhu mal-pjanijiet li jistgħu jagħtu eh, sikurtà u privatezza li ċittadini tagħna. Grazzi uħud minn dawn il-kwistjonijiet huma eh, jaqgħu taħt kompetenza nazzjonali però taħt il-kompetenza tagħna jaqgħu ċertu punti li fuqhom aħna riċentament ipproponejna ċertu per pereżempju l-aċċess għad-dokumenti aħna ressaqna ċertu proposti flimkien ma' Kummissarju Malmström fuq dan li qed jiġu issa konsidrati minnkom il-parlamentari. Aħna issa wkoll qegħdin irresqu proposti fuq is cyber security għaliex kif għadd tajjeb inti sinjura aħna dejjem qed insiru iktar dipendenti fuq l-ispazju digitali. Importanti li jkollna libertà, però libertà b'mod responsabbli li xorta jkun hemm ħarsien ta' drittijiet bażiċi bħalma huma il-privatezza. Għalhekk il-Kummissjoni trid tressaq proposti bis-sens li jilħu bilanċ bejn libertà libertà m'hemmx ma ninnegozjawx fuqha, però fl-istess ħin idu naċċertaw li jkun hemm sikurezza biżejjed biex jippermettulna nużaw l-internet b'mod responsabbli. Grazzi ħafna Sir Graham Watson. Grazzi President. President ta' Kummissjoni ta' eh, tweġib fuq Wikileaks, però jiena nixtieq instaqsih xi ħaġa illi Eh, sissa l-opinjonijiet tiegħu għadhom ma ħarġux fuq Wikileaks. Il-Eurobonds illi jipprovdu kwistjonijiet fuq l-infiq tal-gvernijiet. Is-sejna jina xejn imħassab fuq din il-ħaġa, inti ma tħarax il-possibilità ta' tislif li jeżistu minħabba l-euro u per is-sur Attinger qed li jeħtieġ elf biljun euro fuq 10 snin għall-infrastruttura u l-investiment tal-enerġija dan qegħdin ngħidu mid biljun fis-sena biex nindirizzaw l-isfida ta' sikurità tal-enerġija tibdil fil-klima. Issa dina għal Bank ta' Investiment Ewropew huwa proġett ambizzjuż ħafna u għalhekk ma tressqux proposti fuq il-ħruġ ta' Eurobonds biex jiffinanzjaw investimenti fuq eh, l-infrastruttura mill-li infiq tal-gvernijiet Sur Watson, jina l-lum ġejċ għawnek biex nubiki li kjamijak, jgħet il-President. Jina fl-indirizz tijaj lilkom, għattilkom il-li għedin naħarġu bi proposti għal l-Eurobonds f'termini ta' proġetti, ġifiri project bonds biex najdu l-omek. Issa, Dana mux għedin ek, mux għed isiru biex inkopru id-dejn eċċessi fl-Europa li jazisti għanna dejn eċċessi fl-Europa ma biex nifinanzja proġetti bl-appoċ tal-Bank ta' Investiment Ewropew. Kif tajjeb inti dana qiegħed fuq l-agenda u issa ħajkolna proposta fuq il-perspettivi finanzjarji u f'ġunju nħarġu b'daw il-proposti konkreti. Nasa dan huwa wieħed mill-mezzi kif nistgħu nindirizzaw il-problemi li għandna bħalissa għandna Eh, limitazzjonijiet preżenti fil-budgets tal-Istati membri, però iva nabżon ta' finanzi għal proġetti verament Ewropej. Grazzi ħafna, Is-Sur Zvan Gigold. Tajab, mux jgħatawnek, mela Is-Sur Romeva Irweda. Bil-mikrofonu, idealment. President, jina li ħassibni u li għandi l-impressjoni li għedin noqtlu l-messagġir u mux nolqtu illik. Il-problema ta' Wikilinks ta' Wikileaks huwa il-kontenut tagħhom inti u anki il-Ministru Moratino dejjem ċaħdu il-tattika Ewropea vizavi l-Istati Uniti. L-Istati Uniti saqgħu naraw li dan huwa minnu il-seħħ. U issa rridu t tweġib tal- Meċċeja ta' gveritu minna ħatijak u kol president naħseb importanti li inti tagħti tweġiba fuq il-kontenut u mhux l-aġir. Hemm il-kampanja kontra Julian Assange. Issa dil-persuna qiegħda dbati għal Eh, Principi tagħha ma rridux ninsew illi dak illi għamel kien xi ħaġa li kien hemm bżonn illi poġġa fuq il-mejda il-fatti kif huma. U aħna nittamaw aħna kollha f'dan il-Parlament illi konna spjegazzjoni ta' dak illi ħareġ fil-beraħ. Aħna irridu nisimgħu il-verità. Grazzi ħafna. Fuq is-sustanza naħseb illi l-aħbarijiet kollha illi ħarġu kellhom jaqsmu ma' stati membri u mhux ma' kummissjoni. Kienu l-istati membri li eh, inkixfu fuq ċertu affarijiet u bħala stati demokratiċi m'għandix dubju li ħajindirizzawhom. Naf li kien hemm miżuri li tirtu f'ċertu stati membri sabiex jiċċaraw ċertu operazzjonijiet li huma eh, ġew akkużati bihom, però l-Kummissjoni qatt ma ġiet implikata m'għandix dubju s-Sur Kowel ġew għamel dak kollu li jista' biex jagħti informazzjoni preċiża, però fuq is-sur Assange m'għandi xejn xi ngħid l-akkużi li saru kontri qudiem il-qorti kriminali saru minn demokrazija mill-Iżvezja u nħarreġ mandat ta' arrest Ewropew kontri u ġistudjat ukoll mill-awtoritajiet legali tar-Renju Unit. Il-Kummissjoni ma tista' tgħid xejn dwar dan. Ovvjament, bniedem dejjem huwa meqjus bħala innoċenti sakemm ma jiġi pruvat bil-kontra sur Papa Nikolaw. Grazzi ħafna, Sur President. Fuq l-internet bħalissa dejja battalja sħiħa Jumejn ilu stess rajna hackers li jattakkaw ċertu kumpaniji. Illi kienu jgħinu l Wikileaks u issa waqfu jagħmlu dan Mastercard, Visa, uh, PayPal, dan kollha ġew attakkati elettronikament, eluf ta' utenti ippruvaw jidħlu fuq l-istess sit f'daqqa spiċċa sit jikraxxja. Inti taħseb illi fuq livell Ewropew aħna għanna mekkanizmi ta' difiża b'saħħithom biżejjed biex nipproteġġu ċittadini tagħna meta attakki fuq l-internet iseħħu. Le, ma naħsibx li aħna preparati biżejjed għal dan jgħid il-President u għalhekk il-Kummissjoni sara qed proposti biex niġġieldu dawn it-tip ta' cyber attacks. Kienet il-Kummissarju Malmström li ħadet l-inizjattiva u issa dawn il-proposti saru ehm, biex indirizzaw kull tip ta' attakki online. Nafu li eh, Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti jiċħat li qatt ta' eh, istruzzjoni li l PayPal, Visa jew l Mastercard ġifieri m'għandix kummenti x'nista' ngħaddi f'dan ir-rigward fuq dawn il-kumpaniji. Il-Kummissjoni hija kontra kull tip ta' attakki fuq l-internet eh, isiru mill-li ma naħa jisiru f'din il-kontroversja. Grazzi ħafna, Signora Anna Gomes. Sur President, Il-publikazzjoni tal- cables diplomatiċi Amerikani mill Wikileaks fuq il-mezzi internazzjonali setaw isiru biss minħabba nuqqasijiet enormi fil-sikur fil-difiża tal-Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti. X'inhu l-impatt ta' dan f'dak li għandu xieqsam ma' l-informazzjoni transatlantika speċjalment fejn tingħata informazzjoni fuq l-Ewropa jew mill-Ewropa. Aħna qegħdin nagħmlu xi ħaġa biex insaħħu in-networks ta' cyber defense tagħna, speċjalment dak li għandu x'jaqsmu mal-cables diplomatiċi tagħna. L-ewwel nett dak li ġara fl-Istati Uniti jista' jiġri li sistem kull sistema ta' sikurta oħra. L-ebda sistema ta' sikurta mi um, protetta 100%. Dejjem jista' jkun hemm xi ħadd li jikser liġi wkoll. Huwa minnu illi fis-sistema Amerikana mijiet ta' eluf ta' nies donnom għandhom aċċess għall informazzjoni li supposti hija klassifikata Però l-fatt jibqa' illi Sistemi liberi bħal dawk Amerikani u Ewropej qatt ma jistgħu jkunu sikuri 100% u għalhekk aħna ridu nippruvaw dejjem intejbu s-sikurtà waqt li fl-istess ħin nirrispettaw drittijiet fundamentali. Huwa importanti li nilħqu bilanċ tajjeb bejn dawk dawn iż-żewġ xewqat ġifir sikurezza u privatezza. Huwa importanti li informazzjoni sensittiva xorta tibqa tingħata min-naħa l-oħra, però fl-istess ħin dan li tisir dejjem fid-dawl tal-prinċipju tal-bilanċ ġust u naċċertaw illi ħadd ma jispiċċa ibati minn dak li qegħdin nagħmlu aħna. Grazzi ħafna Sinjura Alfan. President, kif ħafna Kif rew ħafna sqarrijiet ta' gvernijiet, l-attakki li qegħdin isiru fuq is-sur Assange qed isiru biss għaliex kixef ċertu sigriti li qatt ma kellhom jinkixfu. Is-Sinjura Clinton talbet lill-ambasċati f'Ruma u f'Moska biex jitkellmu dwar l-impatti ekonomiċi potenzjali fuq il-politika Amerikana dwarhom u L-unika ħaġa li għamel u li huwa ħati minna s-sur Assange huwa illi wera l-nies dawk l-irkejjen mudlama illi s-setat ta' madwar id-dinja ma jishtiqux li jishtaħed dawl fuqhom. Aħna rridu naċċertaw li s-sur Assange jista' jkollu trial proċess ġust u kif ħat ċerta inti u aħna illi dana ma jkunx attak fuq il-libertà tal-kelma fuq l-internet illi bħalissa dejjem kien għoda demokratika qawwija ħafna u li rridu nħarsuha ma nistax nikkumenta jiena fuq każi speċifiċi. Fuq is-sur Assange akkuża li tresqet mill-sistema ġudizzjarja Svediża li issa qed tiġi konsidrata mill-sistema ġudizzjarja tal-Renju Unit. Kemm l-Iżvezja u kemm ir-Renju Unit huma pajjiżi li rispettaw il-stat ta' dritt u għalhekk jiġu nħallu il-liġi tieħu triq tagħha. Jiena ma nistax nikkummenta fuq dan jiena nirrispetta ħafna l-fatt li persuna għandha titqis bħala innoċenti qabel ma tiġi pruvata ħatja Ma nistax nitkellem dwar dan, ċertu affarijiet li saru minn Wikileaks, ma nafx, ma nasibx li stalija li nikkommenta, mhux posti li nikkommenta, ċertu affarijiet saru u tqalu minn diplomatiċi Amerikani sa dik ir-responsabilità tagħha u tagħhom huma jridu jikkummentaw jiena l-unika ġan nista' ngħid hija pożizzjoni tagħna mhux dik tal-Amerika, l-pożizzjoni tagħna hija ċara fuq l-affarijiet li saqsejtna. Aħna ma Għanni xarfer nitkelmu fuq liks eh, speċifiċi jekunu miex wiki jew mumiex, grazzi ħafna is-sur takis. Grazzi. Naħseb illi Għawnek, m'aħniex għadin nifokaw fuq liktar ħagġa importanti, specialment mitweġibit il-għazittina, President. Jena sorpris illi l-autoritajiet Ewropej mhumiex qegħdin jirreaġixxu għal l-attakk illi qed isir fuq il-libertà ta' individwu partikolari. Il-kwestjoni tal-libertà ta' dan l-individwu insejnija. Dan, dan l-avvenimenti qegħdin jintużaw sabiex jillimitaw u joħonqu l-iskambju liberu ta' informazzjoni. Issa, illi id-drittijiet ta' dan l għedin qegħdin jiġu eh, mafġa, x'tista' tagħmel inti bħala kommissjoni? Mistoqsija speċifika din, x'ħat tagħmel inti biex taċċerta illi dan iċ-ċittadin Ewropew jiġi mħares u l-web page tiġi imħarsa. Mela, fuq il-kwistjoni ta' sustanza li semmejt inti, libertà tal-espressjoni fil-forum kollha tagħha hija mhux biss dritt fondamentali tal-bniedem imma hija wkoll il-fundament il-bażi ta' l-Ewropa. Dina mhix m'hemmx negozjati fuqha. Però mbagħad hemm ċertu affarijiet li huma sensittiva u ma jistgħu għal ta' informazzjoni m'għandhomx jiġu aċċessibbli għal pubbliku. L-istati membri Kolla tagħna għandhom regoli li jproteġu id-data u ċertu informazzjoni li tiġi protetta mill-pubbliku. Issa din hija pożizzjoni tagħna dak li għandu x'jaqsam mal-libertà ta' espressjoni u protezzjoni tad-data issa fuq individwu partikolari jiena m'iniex qorti, il-Kummissjoni m'għandix tagħmel kummenti fuq akkużi speċifiċi kontra individwi partikolari għax il-Kummissjoni mhijiex u laqqas ma tipprova tkun qorti u ma tistax tajt jekk individwu partikolari u xħati jew le. Grazzi ħafna s-surtjun kalan. Grazzi ħafna. President Barroso, in kunċaġ di ta' NATO jitlob li kunem koordinazzjoni tal kapaċitajiet nazzjonali differenti biex ikunu ta' skappa waħda ta' protezzjoni ta' l-internet. Inti fl-opinjoni tiegħek, Sur President, x'inhi l-wol ta' Kummissjoni biex tikkoordina aħjar il-cyber defense tagħna fuq livelli differenti u biex saħħaħ ukoll il-kooperazzjoni ma' NATO. Is-Sinjura Ashton, per eżempju, ħajkollha sem f'dawn il-kwistjonijiet ta' cyber security li huma koperti mill-politika ta' sikurta u difiża u għanna bżonn iktar ta' eh, riċerka Ewropea biex ikollna tweġibit fuq livell Ewropew għal dawn l-isfidi eh, fuq l-internet. Grazzi. Dina mhijiex kompetenza tal-Kummissjoni, din hija kompetenza illi għandha Sinjura Ashton bħala rappreżentanta għolja. Fil-fatt hija qed tiżviluppa dan it-tip ta' azzjoni bil-imsieħba ewlenin tagħna nsejvikom li fl-aħħar summit ma' President Obama aħna diskutejna propju illi nitkellmu fuq il-kooperazzjoni fuq cyber security fil-qudiem. Din hija l-kwestjoni importanti mhux biss ma' NATO manki mal relazzjoni bilaterali tagħna mal-Istati Uniti. Għadin naħdmu dwar dan għax naħsbu li jeżistu teddidiet seri fis cyber security. Nasumi anki pajjiżek u stati membri oħra ġew attakkati fuq l-internet u din hija ħaġa li tiġi interessata wkoll fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea imma din hija kwistjoni fejn l-istati membri għandhom uħut mir responsabiltajiet u r-rappreżentanta għolja qed tagħmel xogħol sabiex inżidu s-sikurtà tagħna fuq l-internet u jiena nappoġġa l-isforzi tagħha. Grazzi ħafna is-sur Derek Fogan. Grazzi President, jina naħseb illi Intqal ħafna u kienem ħafna pubbliċità u sħiħa fuq din il-kwistjoni mal-Ewropa kollha u naħseb li ħaġa li tħasseb lin nies hija proprja dan xi ħajfisser għall futur tas-sikurtà fuq l-internet. Ma nemminx illi għaw ħafna nies imħasbin tassew fuq l-individwu involut hawnhekk li importom huwa kif ħat iżvolġi l-istorja fl-Ewropa u naħseb li għalhekk l-Ewropa importanti li jkollha politika fuq dan, jiena għalek nħadġeċ il-Kummissjoni sabiex tinvolvi kemm jista' jkun imsieħba f'din id-diskussjonijiet mhux biss fuq livell ta' Stati Membri manki fuq livelli oħrajn ta' gvern fl-Ewropa kollha. Pereżempju, il cyber security hija importanti ħafna li tiġi diskussa fuq livell reġjonali u lokali wkoll. Iva, naqbel 100% ma dak li għattinti u għalhekk propju li aħna qegħdin niżviluppaw dawn il-politika. Milux l-Ewropa rajna illi fl-Estonja u fil-Litwanja fl-2007 u fl-2008 rispettivament kellna attakki fuq l-sikurta tagħhom interna. Il-Kummissjoni edha Għalek, indirizza din il-kwistjoni billi fl-30 ta' settembru ħarġet bi proposta ta' direttiva fuq dawn l-attakki u dana biex jirtiraw id-direttiva tal-2005. L-importanti huwa li nħarsu lejn attakki kbar illi huma mirati fuq l-Unjoni Ewropea. Iva ħna mħazbin ħafna nemmu din id-direttiva hija waħda tajba li x-tipenalizza l-użu ta' odda sabiex ikun jistgħu jsiru dawn l-attakki u hemm ukoll sanzjonijiet kbar fuq dawk illi jagħmlu l-attakki. Kellna appell minn aħat tas-settur privat u s-settur pubbliku biex neħdu azzjoni fil-fatt il azzjoni fi żmien tmien sigħat illi ikun hemm l-attakki u Il-President emmek jinterrompi u jgħid li sejmi Sur Borgezio. Grazzi ħafna tweġibiet fuq eh, din is-sitwazzjoni u eh, fuq il-ħabs eh, minħabba din il-persuna li din li dan ifakkarni f'konsubilatu. U hemm forms persekuzzjonis għax l-akkużi huma dajfa ħafna. L-Istati Uniti qed ipoġġa ħafna pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea l istraduzzjoni imma dawn ma għalux x'inhuma l-ekim sejħa raġunijiet legali. Qed jingħalqu kontijiet bankarji u għalhekk ċittadin Ewropew dan ma jistax jirċievi għajnuna finanzjarja. U Eh, l-istatistika turi li eh, l-Unjoni Ewropea tixtieq il-libertà fuq l-internet favur il-libertà minkejja id-dubi u l-problemi li ħarġu mill-inizjattiva li jiena ma naqsamx jiġifier ma naqbilx 100% imma nixtieq jiena nisma' mingħand il-President Barroso x'inhuma il-limiti u x'inhuma l-aspetti prinċipali ta' dawn id-drittijiet sa' libertà ta' taħdit. Aħna qed e, kważi nitlu fil-periklu li jkun hemm ċensura ta' dawn l-affarijiet. U nixtieq jiena nisma e, tweġibiet u rridu aħna nikkontrollaw il-koll kondizjoni ta' ħabsa ċankara il-mafja fl-Italja u il mikrofonu tal kelli Jiena nistanati informazzjoni fuq l-aspet legali ta' dan il-kas, ovvjament minajr ma niprofa nantiċi l-pozizjoni għaliex naħseb illi bħala individwu, aħna maħniex qorti ma jisaxi ikolli opinjoni fuq dan. Is-sura sanġinata ġerestat minnaħa tal-Renju Unit fuq il-mandat tal-Rest Ewropew, il-Gvern Zvedis, u koll għamel um, notifika fuq via Interpol is-sistema Ewropea u fuq livell nazzjonali. Skont artiklu 28 persuna illi tiġi arrestata permezz ta' mandat ta' arrest Ewropew ma tistax tiddata l istat membru terz eh, mingħajr l-approvazzjoni ta' dak l-istat. Għallek pers li s sura Assange ġi arrestat fil-Renju Unit, u ma huma li jdu jiddeċidu jekk jena l lura l-Svezja, jridu jgħatu mbagħad l eh, deċizjoni minn qabel u ma jekk dan jista' xieġi estadit l-istat terz. Dan hija l-unika ħaġa li nista' ngħid ma nistax nantiċipa jekk l-individu in kwistjoni huwiex fil-fatt Eh, ħati jew le Sinjura Latfed, President Barroso, inti għamilt ħafna sqarrijiet inkluż illum fuq l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri kif jiddefendu d-drittijiet fundamentali u l-Istat ta' dritt. Imma jiena rajt evidenza prima faċa fuq l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri Ewropej illi kienu wkoll involuti f'affarijiet bħal tortura li jmorru kontra id-drittijiet tal-bniedem. Aħna nemmnu l kummissjoni u l-Kunsill ma rispettawx artiklu 6 ta' trattat u nħeġġuhom biex jaċċertaw u jgħidu l-verità dwar x'ġara u jieħdu azzjoni taħt artiklu 7, ċoħe sanzjonijiet tal-abbużi tal-drittijiet drittijiet tal-bniedem. Ma rajna l-ebda riżultat sissa u l-Unjoni Ewropea bħalissa tidher bħala ipokrita. X'nistgħu nagħmlu issa biex ikollna kontabilità politika em, kontra l-abbużi eh, ta' drittijiet tal-bniedem milli qegħdin insejħulhom bisem ieħor, ġlieda kontra t terrorizmu Il-Kommissjoni dejjem ħarset id-drittijiet tal-bniedem u jiena nirriġetta kull tip ta' kritika fuq dan illi il-Kommissjoni b'xi mod kienet involuta biex tkopri xi ksur ta' drittijiet tal-bniedem dan mhuwiex minnu. Il-Kommissjoni għandha rekord nadifa tazza fuq dan Imbagħad aħna dejjem ħdibda mal-Parlament f'mod trasparenti fuq dawn l-affarijiet hemm ċertu affarijiet illi huma responsabilità tal-Istati Membri, però huma jiġu jagħmlu xogħolhom il-Kummissjoni ma tistax tieħu post l-Istati Membri. Aħna għandna trattat, għandna responsabilità, għandna obbligi u għandna drittijiet. U jiena nixtieq ngħid li l-Kummissjoni dejjem tagħti l-kooperazzjoni sħiħa lil dan il-Parlament u fuq ta' trasparenza li inti semmej. Mr. Franz. Grazzi, Sur Franz Obermeier. Danke, Herr President. Grazzi, President. Il-files li ġewwa pubblikati minn Wikileaks ovvjament dejjem qed joħolqu reazzjonijiet mhux pjaċevoli għal dawk li huma involuti, però f'dan il-każ ma naħsibx li kien hemm ksur ta' proceduri ta' stat ta' dritt minn Wikileaks. Wikileaks qed jagħmel servers ta' Wikileaks qed jisfaw vittmi ta' numru ta' attakki fuq l-internet u ovvjament ikollhom riperkussjonijiet fuq is-siti per pereżempju tal-Mastercard jew nkella tal-Visa. Allura xtaqt nkun naf minn għandek x'inhu ma l-inizjattivi tal-Kummissjoni, xtaqt ikolli tweġiba ċara, però l-Kummissjoni tħoss li tassew nistgħu resqu azzjoni legali kontra Wikileaks? First of all, we are not planning any... Għawennet, mux nresqu resqu l-ebda azzjoni kontra Wikileaks, It-tieni Tininet fir rigward direttiva ħna ressaqna direttiva u dawn qed jiġu diskussi mill-Parlament Ewropew aħna ressaqna proposti fuq il-mejda sabiex insaħħu l-sigurtà fuq l-internet u hemm kwistjonijiet li qed titolbu ħafna detal minn għandi importanti li dan iseħ iżda jrid isir briefing minn naħa tal-livell tal-esperti u mhux minn għandi. Is-servizzi tiegħi disponibbli għalikom jekk tixtiequ biex bekk id-dettalji kollha possibbli sabiex tkunu tistgħu taraw kif nħarsu lejn din il-kwistjoni tant importanti. Bażikament din mhix kwistjoni tal-Kummissjoni. Hija kwistjoni li seħħet fl-Istati Uniti, ovvjament kellha impatt globali fuq il-komunità globali li tuża l-internet u hija kwistjoni serja importanti iva mhux qed nissottovaluta, però aħna rridu nkunu ċerti u ċari x'inhuma l-kompetenzi tagħna għal darba oħra jenet nofrilkom il-kwalinkwa membru tal-Parlament Ewropew b'mod organizzat biex ikun hemm briefing sħiħ fuq il mezuri tekniki tekniċi li aħna nistgħu nieħdu fuq livell Ewropew. Is-Sur Petro Luhan, l-aħħar domanda. Domnul președinte Barroso, għax vrea să vă adresez o întrebare tot de... Sur Barroso, nishtiq nistaqsik dwar dak li seħ dal-aħħar. Smajna dwar attakki fuq PayPal, Mastercard u Visa minn hackers li ridu jagħmlu sabotaġġ fuq l-attivitajiet ekonomiċi ta' dawn il-kampaniji u jwaslu għal telf ekonomiku kbir. Dawn l-attakki ovvjament ħolqu problemi serji u kien hemm ukoll data konfidenzjali tal-klijenti u tal-utenti li jintilfed ġara minna kienet data vulnerabbli jew le. Hemm possibilità li b'mod parallel ma' dawn l-attakki ta' hacking huwa possibbli li l-hackers ikunu jistgħu jidħlu fuq il-siti u jkunu jistaw jiksbu profit finanzjarju minn min dan. Nafu li kien hemm ta' informazzjoni u rridu naraw min kien involut. Iżda jekk kull ma xtaqt nkun naf huwa jekk intom għandkomx il-sitwazzjoni taħt kontroll u xtaqt nkun naf ukoll jekk l-awtoritajiet Amerikani u internazzjonali xi taħarsu lejn din il-kwistjoni. Grazzi. No direct information. M'għandix informazzjoni diretta fuq il-Wikileaks u l-informazzjoni fuq il-konfidenzjalità jew data privati ma nafx, għax m'għandix din informazzjoni jiena stess jgħid il-President Barroso. M'għandix naqsam ma dan il-każ. Iżda iva, hemm dan din il-kwistjoni għajmet kwistjonijiet importanti fuq is-sigurtà fuq l-internet huwa minnu. Uħut minn dawn il-problemi diġà konna naħdmu dwarhom qabel ma kien hemm dan il-każ ta' Wikileaks u għettilkom dwar xi uħut minn inizjativi tal-Kummissjoni u jina ċert li minnaħa l-oħra tal-Atlantiku imħazbin ukoll. U għalek naħseb li aħna għanna naħdmu fl-imkien sabiex nżidu sigurta fuq l-internet. Dejjem ovvjament f'rispett tal-libertajiet fundamentali, għaliex il-libertà tal-espressjoni hija dritt sagru għalina fiħna l-Unjoni Ewropea, iżda fl-istess ħin irdu nkunu ċari li l-protezzjoni tad-dejta u l-privatezza huma drittijiet fundamentali wkoll. Għalhekk irridu niksbu l-aqwa bilanċ bilanċiera u għalhekk għanna l-inizjattivi sabiex nieħdu dawn iż-żewġ aspetti tant importanti u prinċipji tant importanti. Grazzi. Għanna 21 kollega fuq il-lista, iżda 14 bis minnkom jistaw jihdu l-kelma. Skużawni, dispjaċini, dinja mxejna skont l-ordni tal-lista, eżattament, u dan item il-lista ta' kellima. Grazzi tal-Sur Barroso, grazzi l-kulħadd tad-diskussjoni ta' timqan law tant interessanti. Okay.